Iran u kol għamlet emenda għal dokument tal-Parlament l-artiklu 31 et nara se tiġi approvata sakemm ma jkunx hemm eh, oġġezzjoni eh, minn numru ta' deputati li ma jitolbux għal vot. L-amenda eh, da' u fuq il-website tal-plenarja u dan se jitħol fil-minuti ta' din is-seduta.